So, good afternoon. Għu nafsinar tajja bil-kulħad. Nishtiq nil-għawek mana lil-President Dombrovskis u lil-Komissarju Gentiloni kif ukoll il-Komissarju Schmidt fuq il- ehm, ehm, għattali tal-ħajkonna fuq il-pakket ehm, tal-ħarifa. Dan qed ibidu lis semestru Ewropew 2020 bir rakkomandazzjoni tal- eh, ta' ċiklu politiku, l-istrateġija ta' tkabbir, kif ukoll il-rapport konġunt dwar l-impjegi. Llum eh, dan li ħanisimgħu parti mill-pakket ta' regolamenti. Dan id-dialogu jippermetti l rapporters u shadow rapporters tal-rapport fil-inizjattiva propja u anka il-rapporti konġunti fejn involuti l-empil biex jidħol fi skambju ta' opinjonijiet mal-Kommissjoni. Issa, naddi l-kelma l-Kummissarji biex jamlu introduzzjoni ta' 6 minuti għal kull Kummissarju. Għajibda is-Sur Dombrovskis. Uh, Madam uh, Chair, uh, Honorable. Sinjura President, membri onorevoli, eżis kollegi, u għapjaċir tijaj il lum ija tawek għall-ewel skambju tana fuq il-pakket ta' semestru Ewropew matul dan il-mandat. Jina dejjem apprezzajt l-involviment tal-Parlament Ewropew fil-proċess ta' semestru għaliex intom dejjem tagħtu kontributi validi f'waqthom u tindirizzaw l-akbar sfidi li jkun hemm f'dak il-moment. Mela, fiex wasalna issa f'dak li huwa l-kuntest ekonomiku wiesa. L-ekonomija Ewropea irreġistrat it-tmin sena tagħha ta' tkabbir. Ehm, l-impjiegi qegħdin ehm, laħqu rekord, l-investiment qed jiżdied u l-finanzi pubbliċi tiebu. Madankollu għad hemm divergenzi u il-qat għadu għoli f'ċertu stati membri. Għanna riski kbar marbutin mal-prospetti esterni kif ukoll ma' tensjonijiet ġeopolitiċi. Apparti minn hekk ser ikun hemm bidliet profondi fil-deċenji li ġejjin bidliet marbutin ma' tibdil fil-klima, ma' tranzizjoni lejn ekonomija baxxa fil-karbonju, mal progress teknoloġiku, digitalizzazzjoni u l-bidla demografika. Dawn il-bidliet ser jibdlu l-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħna b'mod fundamentali u għalhekk aħna rridu naffaċċawhom u nibqgħu kompetittivi b'mod li jkun sostenibbli u ġust. L-istrateġija nwali ta' tkabbir sostenibli tiffisser prioritajiet ekonomiċi u tal-impjigi għall-Unjoni Ewropea u tiffoka fuq is-sostenibilità kompetittiva. Dan li sem ġdid jirrifletti l-enfasi li qed impoġġu fuq modell ekonomiku inklusiv u sostenibli bażat fuq erba' prinċipji: l-istabilità, il-produttività, il-ġustizzja u s-sostenibilità. L-ewwel nett, L-istabilità ekonomika hija prekondizzjoni għad kabbir ekonomiku u għat trasformazzjoni. Il-politiki fiskali rridu jkunu responsabbli u jridu jkunu differenzjati kif xieraq biex iwasslu għal iżjed sostenibilta fil-finanzi pubbliċi skont ir-regoli maqbulin. Il-pajizi li għandhom spazju fiskali jridu jużawh u dawk li għandhom livelli ola ta' djun jridu jiniżluhom. Jekk irnexilhom naqsu id-dejn, ikunu qed jibnu il-iżjed fiduċa inaqsu il-spejjeż relatati mal-self kif ukoll ikunu qed isiru set resistenti għax-xokkijiet. Imbagħad hemm ukoll ċertu sbilanċi domestiċi u esterni li jridu jiġu kontrollati fuq dan ħanitkellem iżjed tard. Fl-istess ħin irridu nkollu komplu naħdmu fuq l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, it-komplija tal-Unjoni Bankarja u tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali indispensabbli biex ikollna Ewropa żjed soda. Dwar il-produttività, Il-kontest huwa ta' popolazzjoni dejjem qed tixjih u għandna dejjem iżet limitazzjonijiet fir-risorsi. Bekk it-tkabbir jiddependi ħafna fuq il-produttività u l-innovazzjoni. L-investiment fl-edukazzjoni u il-ħiliet kif ukoll il-riformi strutturali għandhom jippermettu eh, iżjed digitalizzazzjoni kif ukoll iżjed użu mit-teknoloġija biex bekk iżidu l-produttività. Bekk għanna bżonn swieq kompetittivi u effiċjenti biex niskuraw li ir-riformi iwaslu għal funzjonament aħjar. It-tielet punt, il-ġustizzja. Il-ġustizzja soċjali hija fil-qalba tal-ekonomija tas-suq soċjali Ewropew u fil-qalba tal-Unjoni tagħna. Kemm intom u l-Kunsill Ewropew sħaqtu fuq il-bżonn li nimplementaw il-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali u aħna għandna mpenn biex nagħmlu dan. Nixtiequ ntejbu il-kundizzjonijiet eh, ta' u ta' ħidma għal kulħadd u rridu niskuraw li kun hemm tranzizzjoni lejn eh, klima neutrali u lejn ekonomija digitali. Fil-fatt aħna publikajna komunikat f'dan ir-rikwajt. Fil-pakett tal-ħarifa hemm ukoll rapport konġunt dwar l-impjiegi tagħna jipprovdi stampa ġenerali annwali tal-impjiegi eh, u l-iżviluppi soċjali fl-Unjoni Ewropea. U dan brabta ma' Social Scoreboard li jiġi mal pilastra Ewropea ta' Drittijiet Soċjali. Skont analiżi tagħna l-Ewropa qed tagħmel progress Fuq dan il-pilastru hemm konverġenza fl-Istati membri għalkemm għatem ċertu divergenzi konsiderevoli u fuq dan ħajtkellem iżjed Nikolas. Ir-raba prinċipju huwa sostenibilta. L-isfida tal-ġenerazzjoni tagħna hija li l-Ewropa ssir kontinent l-ewwel kontinent neutrali fil-klima għaliex it-tibdil fil-klima ma jirrispettax il-frontieri u jaffettwa lil kulħadd. It-transizzjoni għal klima set neutrali se tirrikjedi investiment kbir. Biex nilħu il-miri li għanna sissa f'dak li klima u enerġija sal-2030 se jirrikjedi 260 biljun euro ta' investiment addizzjonali fis-sena. Bekk għandna bżonn nagħmlu sforzi kbar fuq kull livell, livell Ewropew, nazzjonali u lokali. Il-budget Ewropew waħdu mhuwiex biżejjed biex naffaċċaw tibdil fil-klima jew inkella biex nilqgħu l-investiment kbir li ser ikun hemm bżonn. L-istati membri u atturi privati wkoll iridu jagħmlu l-almu tagħhom. Biex nilħu din l-ambizzjoni, l kummissjoni resqet pjan ta' investiment marbut mal-European Green Deal u proponiet ukoll il-Just Transition Mechanism. Bekk qegħdin nagħtu sinjal ċar li l-awtoritajiet pubbliċi u l-kumpaniji u l-investituri li hemm bżonn nibdew naħdmu b'mod iżjed ekoloġiku. Il-pjan bbażat fuq tliet pilastri l-ewwel nett il-finanzjament ħan immobilizzaw minn tal-inqas triljun euro f'investimenti sostenibbli fl-10 snin li ġejjin. It-tieni ħaġa li tkun hemm il-kondizzjonijiet ċira biex niżguraw lill awtoritajiet pubbliċi u eh, l-operaturi privati jinvestu b'mod sostenibli. Irrid ikun hemm regoli ċari. It-tielet ħaġa irid ikollna proġetti tajbin. l amministrazzjonijiet nazzjonali u l-promoturi tal-proġetti se nipprovduhom l-arfin li għandhom bżonn biex joħorġu bi proġetti ta' kwalità u jimplementawhom sew. Biex nikkonkludi, naħseb illi il-Parlament ehm, Ewropew kellu rwol kruċjali biex kollega maħna naqblu b'mod kollettiv fuq il-bżon ta' tranzizjoni lejn ekonomija neutrali fil-karbonju. Issa, imiss illi, għanzi, ehm, e, e, din il-kollaborazzjoni komplu narawa fil-semestru Ewropew. Ser natu bidu mesta tal-integrazzjoni tal-SDGs fil-semestru fuq dan jitkellem iżjed Paolo u t-tini ħagġa mbagħad Il-rapporti tagħna tal-pajjiżi ser jinkludu analiżi tal-isfidi marbutin mal-ambjent u il-klima. It-tielet ħaġa se nidentifikaw dawk it-territorji li liżiet huma milquta mit-tranzizzjoni lejn klima neutrali u l-isfidi li għandhom qudiemhom. Dan ħajkun il-bażi ta' dialogu mal-Istati membri e kif huma jiġu biex ifasslu il-pjanijiet tagħhom għat-tranzizzjoni. Anbażi ta' dawn il-pjanijiet l-Istati membri se jkunu jistgħu jagħmlu użu mill-fond tal-tranzizzjoni ġusta. Grazzi ħafna mina ħerqan issa li naħdi li nkompli naħdem magħkom fuq kull aspett tas-semestru Ewropew. Grazzi ħafna, grazzi l-Sur Dombrovskis. Nadir kelma issa l-Kummissarju Gentiloni. Grazzi ħafna, Sinjura President. Huwa pjaċir għalija illi jgħata wek u d-dim dawn iż-żewġ komitati, il-kommenti tijaj se jiffukaw fuq tlet kwistjonijiet. L-ewwel net l sdg su s-semestri, it-tieni ħaġa l-abbozz ta' rekomendazzjoni tagħna fuq iż-żona euro u t-tielet il mekanizmu dwar, il, anzi rapport dwar il mekanizmu ta' twissija. Kif għadu kif għal Valdis, għedin naħdmu biex il- l anita tal svilup sostenibli ta' Nazzjoni Uniti nintegrawhom fis-semestru Ewropew. Dan huwa proċess illi bdejnieh permezz tal-istrateġija annwali tagħna għal tkabbir sostenibli fil-fatt jinsab anka fil-labozza rekomendazzjoni għaż-żona euro. Imbagħad il-fażi li jmiss ħajkunu il-rapporti tal-pajjiżi dawn ħan publikawum fl-aħħar ta' frar u fuq din l-istrateġija komplu nibnu billi ikonna wkoll riflessjonijiet fuq is-sostenibilità tal-ambjent, għan identifikaw is-sinerġiji u r-relazzjoni bejn il-politiki ekonomiki u s-sostenibilità soċjali. Dawn ir-rapporti ser jinkludu wkoll annessi eh, illi fihom ikun hemm informazzjoni fuq il-prestazzjoni tal-Istati membri f'dawn l-SDGs, ġviri jiġifieri l-Istati membri ser nistednuhom jirrapportaw fuq il-progressi li jkunu għamlu fil-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom. Dan huwa mistenni f'April. Imbagħad dan kollu ħajorbot ma' rekomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż li se noħorġu fl-aħħar ta' Mejju. Dan li għandi kif semmejt, u nishtiq inkun ċarif tal ħanajt, u ma biss l-ewwel passi f'dak li nistgħu nikkonsidraw bħala ċiklu pilota għall-integrazzjoni tal-SDGs fis-semestru Ewropew. Dan mhuwiex xi proċess illi ħajn nixxinna ntemmu fi kwistjoni ta' ġimgħa. Issa, biex nitkellem fuq la bozza rakkomandazzjoni għaż-żona euro, hawnhekk iż-żewġ kelmiet ewlenin huma il-koordinament u differenzjazzjoni. Irridu nifqu, naħsbu e, fiż-żona euro bħala ekonomiji separati ma rridu nibdew naħsbu fija bħala ekonomija waħda. L-eċċess fil-bilanċ attwali huwa l-ola wieħed li hemm fid-dinja bħalissa. Fil-fatt huwa doppju tal-fundamenti ekonomiċi. U għalek, pero xorta wahda hemm bżonn iżjed bilanċar simmetriku u l-istati membri jridu jaħdmu b'mod koordinat biex u, eh, biex iwieġbu għal dawn l-sfidi differenti kollha li hemm. L-istati membri li għandhom deficits ola, olja, iridu eh, tejbu l kompetitivita tagħhom u jnaqsu id-dejn esternu dawk li għandhom surpluses kbar iridu jollu il-pagi u jkomplu jkatru l-investiment. L-istati membri illi għandhom livelli ola ta' den ta' dejn pubbliku iridu jnaqsuhom u dawk l-istati membri li għandhom ċertu marġni fiskali għandhom jużawh biex itejbu l-investimenti ta' kwalità. Aħna insejħu fuq l-istati membri ta' zona euro biex jappoġġaw tranzizjoni inklusiva u ġusta lejn ekonomija kompetittiva u diġittali permezz ta' investiment tangibli u intangibli, kemm pubbliku u privat. Il-tranzizzjoni ekoloġika u digitali huma opportunità tremenda u rridu naħtfuha. Nafu li ħajkunu sfida kbira l ħafna ħaddiema. Ser ikun importanti illi nilħu bilanċ eh, dak għandu jkun il-pedament tal-mekkanizmu ta' transizzjoni ġusta illi kif għal Valdis ser kun qed jakkompanja l pjantana tagħna ta' investimenti bħala parti mill-patt ekoloġiku. Apparti minn hekk, ħankomplu niġġieldu kontra li pjanar fiskali aggressiv u ħankomplu nindirizzaw dina il-taqtija eh, li hemm f'dik li tassazzjoni tal-kumpaniji. Ħanejt kentejn issa fuq il-rapport dwar il-mekkanizmu ta' twissija illi nidi iċ-ċiklu annwali tal-proċedura tal-isbilanċi makroekonomiċi. Ir-rapport identifika dawk il-pajjiżi li jista' jkollhom sbilanċi makroekonomiċi u għal dawk illi eh, ikun hemm bżonn li ssir reviżjoni fil-fond. L-aħbar tajba hija illi l-istess 13 stat membru illi sena ilu għamlu eh, reviżjoni fil-fond huma l-uniċi stati membri li hemm bżonn li jerġgħu jiġu analizzati. U ma dan eh, nistanzitu ukoll illi il-korrezzjoni tal-isbilanċi makroekonomiċi speċjalment dawk relatati mal-istoks bdejnoli għandu eh, għandha titkompla. Hemm bżonn illi jitkomplew l-isforzi ta' ġustament. Apparti minn hekk il-prospettivi ekonomiċi eh, ma tantx għadhom sbieħu għalhekk mm, ma tantx iħeġġu l-aġġustament. Fl-istess ħin hemm ukoll riski ġodda illi forsi ifeġġu bħal pereżempju il-prezzijiet ta' djar li baqgħu jolew kullimkien u l-ispejjeż marbutin max-xogħol mal-pagi wkoll baqgħu jolew ħafna, speċjalment fil-pajjiżi Baltiċi u l-pajjiżi tal-Vant tal-Ewropa. Il-Kummissjoni se tieħu l-pass li jmiss billi tippreżenta il-reviżjonijiet fil-fond fl-aħħar ta' frar bħala parti mir-rapporti għal kull pajjiż. Issa nixtieq l-opportunità ġala darbet nitkellem fuq dan il-pass li mis biex nikkonferma li aħna edin hemmhekk disponibbli biex ikonna skambju magħkom dwar il-rapporti dwar il-pajjiżi qabel ma dawn jiġu adottati fis-26 ta' frar. Issa ħerqan li nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom u nista' nagħti l-kelma lill-Sinjura President. Okay, it's okay, we can. Grazzi ħafna. Lej, jekk trid tista' toħod li posti ebda problema <laughs> tajt il-President. Nikola Schmidt issa għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Vici President. Ħanibda bil-Franċis jekk ma jimportax, bat eh, naqleb għall-Ingliż mela għalija huwa pjaċir verament kbir li għal darbohra ta' hawnhekk fostkom il-gvernanza ekonomika soċjo-ekonomika. Għanda il-lan illi ħah l-ekonomija tas-suq ekonomija soċjali li trid taqdi li ċittadini kif qalet il-President von der Leyen. Aħna dana nistaw nilħuħ billi nibnu fuq il-pilastru soċjali ta' drittijiet soċjali li l-14 ta' jannar li għadda Eh, ftaħna dibattitu sabiex nfaslu flimkien dak li aħna nistgħu nagħmlu sabiex eh, nikkokretizzaw dan il-pilastru soċjali. u wkoll l-ewwel elementi ta' għafas għal paga minima għall l-Ewropej kollha billi nidejna l-ewwel fażi tal-konsultazzjonijiet mal-imsieħba soċjali sabiex nisimgħu l-opinjonijiet tagħhom. L-istrateġija annwali għal kabbir sostenibli trid tippromuovi ekonomija li tikkonċilja s-suq, stabilità ekonomika, protezzjoni soċjali u ġlieda kontra il-bidla fil-klima. U issa se naqleb għall-Ingliż li aħna nwettqu l-pilastru għal adrittijiet soċjali Ewropew u għamot kif aħna nsaħħu r-reżiljenza tal-ekonomija tagħna u napoġġaw il-konverġenza u l-innovazzjoni dan huwa minnu f'żona tant integrata bħalma hi l-Unjoni Monetarja tagħna l-konverġenza ekonomika u l-konverġenza eh, soċjali jridu jimxu id fit Għalhekk ir-rakkomandazzjoni għal zona euro titlop biex inkomplu naħdmu fuq dak li għad baqa fuq il-prinċipju rotim mal-pilastru bħal pereżempju tisħiħ tal-edukazzjoni, ta' sistemi ta' taħriġ, ħiliet u politiki tas-suq għal-suq attiv, il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-suq tax-xogħol u niskuraw ukoll l-ugwaljanza fuq il livelli kollha li aħna nrawmu il-ħolqien ta' xogħol deċenti, kondizzjonijiet ta' xogħol tajbin u nindirizzaw ukoll il-frammentazzjoni ta' suq ta' xogħol. Natu aċċess għal protezzjoni eh, għal sistemi ta' sigurtà soċjali adegwati għad dialogu soċjali u n-negozjar kollettiv. Din is-sena l-proposta għal rapport konġunt tal-impjegi jikkonferma li l-Ewropa qiegħda tagħmel progress biex tkompli eh, tibbaża fuq fuq il-pilastru Ewropew għad-drittijiet soċjali t-protetta 241 miljon ruħ fl-Ewropa u ma qed jaħdmu l-ola livell għat milħuq. Il-numru ta' persuni li qed jgħixu fuq l-adba tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali komplew jonqsu għas sitt sena konsekutiva fl-2018. Madana kollu, l-inugwaljanza fitħul għadu li l-indirizzar ta' dawn l-inugwaljanzi jitlob azzjoni foqsma differenti pal per eżempju tisħiħ tal-ħiliet, il-dissin tal-sistemi ta' taxxa u tal-benefiċi, opportunitajiet indaqs għal-fl-edukazzjoni, nisguraw aċċess għal servizzi soċjali għal-but ta' kulħadd u l-housing soċjali u l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Din tal-aħħar għada sfida differenzi fl-impiegi u fil-pagi għadhom stabli mill-2013. Is-salarji rridu iżommu ma tkabbir tal-produttività sabiex ikunu ġusti u jiżguraw għexin xira għal kulħadd il-faqar fid-djar għadu u li mod partikolari fejn hemm nies fil-familji illi jaħdmu f'kontratti temporani jew inkella part-time. fl-4 ta' Marzu il-Kummissjoni se tippreżenta aġenda għal ħilieta ġurnata fejn is-saħħaħ u tejn in-nies jaddataw ruhom għal bidliet fl-ekonomija, fis-suq tax-xogħol u anki l-ambjent ta' tranzizzjoni dana jitlob dejjem ħiliet aktar dejjem aktar aġġornati. Ix-xogħol fuq il-pjattaformi jiftaħ iva opportunitajiet ġodda, però ħafna drabi jsir f'ambjent fejn li mhuwiex għaddatta tal-iżviluppi reċenti aħna qed naħdmu sabiex niggarantixxu l-protezzjoni soċjali għal ħaddiema kollha indipendentement mill-istatus tagħhom sistemi tal-protezzjoni soċjali qed ikunu modernizzati ma dana kollu hemm gruppi li faċċaw akbar diffikultajiet bħal dawk li jaħdmu għal rashom u l-ħaddiema li ma jaħdmux b'mod standard. Hemm bżonn li nadattaw il-pensjonijiet, il-kura tas-saħħa u sistemi għal kura fit-tul biex niżguraw Eh, l-adegwadezza tal-pensjonijiet u koll edin nitkelmu dejjem aktar dwara u s-sostenibilità tal-kura fit-tul u koll u hija kruċali għaliex l-istati membri ħafna drabi jisserħu fuq il-kura informali. Il-komunikazzjoni nidiet dibattitu wiesa fuq l-implementazzjoni tagħha mal istituzzjoni Ewropej, l-istati membri, atturi lokali reġjonali, msieħba soċjali u soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet li rappresentanti nimplementawa. L-implementazzjoni tal-pilastru hija responsabilta komuni bejn l-istituzzjonijiet kollha Ewropej u l-partijiet konċernati kollha. Dana jiżgura li dak li jitolbu ċittadini tagħna ikun jista' verament jitwetta. Grazzi ħafna u issa nibdew bl-ewwel round ta' mistoqsijiet kif dejjem namlu aħna se nibdew l-ewwel bil-mistoqsijiet mill-rapporters ta' Emple u ta' Likon. Għandhom tliet minuti kull wieħed għal mistoqsijiet tagħhom u mbagħad ikun hemm il-tweġibiet tal-kummissarji li se jkollhom madwar żewġ minuti kull wieħed sabiex iwieġbu. Mela issa nagħti lis-Sinjura Gorlaluk mill-Likon. Jiena se nitkellem bil-Franċiż Signora President, Kommissarju, kollegi, il-Kommissjoni talbet tal riesami tas semestru Ewropew se jibbidel it-titlu sem tal-rapport issa l-istrateġija annwali għal tkabbir sostenibli fil-rapport li jena responsabli għalli ħana provajna illi nfaslu dan l-approċ il-ġdid permezz ta' bidla fl-indikaturi u anke permezz tal-integrazzjoni tal-SDGs tal-għaniet tal-izvilup sostenibli aħna nafu illi il-nefqa publika tista' twassal għal din it-tranzizjoni um, ehm, ekoloġika l-ekonomiji tagħna ilhom għal snin nibatu minn nuqqas ta' investiment kemm fi Franza, fil-Ġermanja, fil-Polonja, fil-Spanja fuq sma differenti fl-infrastruttura, għall-enerġija li tiġġedet. Il-koll qegħdin niffaċċaw l-istess problema ta' nuqqas ta' investiment u kull sena r-rapport semestru Ewropew dejjem jgħid li hemm nuqqas ta' investiment. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija pjuttost sempliċi aħna fil-kriżi finanzjarja n-nexxilna nelbu tabu fil-kontinent Ewropew jiġifieri li rużaw il-politika monetarja. Issa il-kriżi ambjentali se tippermettilna wkoll insiru pragmatiċi u tippermettilna li nelbu tabu ieħor li huwa dik tal-nefqa pubblika jiġifieri jiena kont nixtieq nisma' l-opinjoni ta'kom fuq il-Golden Rule, jiġifieri il-fatt li il-kwistjonijiet u l-nefqa fuq l-ambjent joħorġu mill-nefqa pubblika u anki wkoll fuq ir-reviżjoni tal-2-pack u 6-pack ġifiri reviżjoni tal-patt ta' stabilità u tkabbir għalix nafu li il-Konsil Budgetarju Ewropew dan l-axħar għallinna illi mux ta' jkunem politika ekonomika effiċenti jekk dan il-patt dawn il-patti ma jkunux riveduti. Il-Kummissjoni qalet illi se tkun ambizjuża ħafna biex ikonna kontinent bużu baxx ta' karbonju, ambizzjoni sabiħa, però aħna ma naħsbux illi se xinna nilħquha eh, jekk ma jkonniex budget xira. Għajdu li xtaħsbu dwar dan il-punt. Grazzi ħafna. Merci. Eh. Grazzi ħafna. Signora Clara Dobrev għal Komitat Emple. Grazzi, Signora President. Kif għat inti, Sur Dombrovski, l-Unjoni Ewropea eh, kella ħafna tkabbir ekonomiku fl-aħħar 10 snina, eh, ċifri kieku sbieħ eh, ħafna meta naraw il-GDP, l-investiment, ir-rata tal impiek u indikaturi makroekonomiċi oħrajn u ma' ħafna u sbieħ ħafna imma dakwa huwa dak huwa wiċċ wieħed biss tal-munita, patem il-wiċċ lieħor minkejja il-medja ta' tkabbir xorta għatem l-inugwaljanzi fis soċetajiet tagħna u saħan sitra stiedu il-faqar, faqar fost it-tfal b'mod partikolari li ħassibna ħafna qiegħed jiżdied u għadu għoli ħafna. U s-sitwazzjoni u kol miex qiegħda titjieb minkejja ċifri zbieħ, minkejja l-istatistika, minkejja ċifri għad kabbir ekonomiku, xorta waħda l-aspetti soċjali tal-Unjoni tagħna għadhom dajfin. Nitkellmu ħafna u koll dwar l-sfidi ta' tibdil fil-klima u ħadna xi passi li nittama se jkunu bżejjed imma mhux se nkunu nistgħu nagħmlu dak li rridu nagħmlu jekk aħna ma jkonniex mijiet ta' miljuni ta' ċittadini li appoġġawna. Ifisser li transizzjoni ġusta jew inkella l-aspetti soċjali tal-patt ekoloġiku ġdid mhix xi ħaġa esterna għal dan il-patt, mhix xi ħaġa li rridu nagħmluha għaliex hija sabiħa, hija l-qalba ta' dan il-patt ekoloġiku mingħajr tranzizzjoni ġusta, mingħajr aspetti soċjali b'saħħithom mhux se nkunu nistgħu inwettqu il-wediet li għamilna fil-patt ekoloġiku fil-Green Deal u ma nistgħux ma nagħmlux dak li wedna Alexej se bżon ta' modell ġdid imma l-Onorevoli Dombrovski, il-Kummissarju Dombrovski, semma il-ġustizja u s-sostenibilità. Aħna unnek fil-Parlament Ewropew nifmu li s-sostenibilità tfisser sostenibilità ekonomika, sostenibilità soċjali u sostenibilità ambientali, tlieta li jagħmlu parti minn ħaġa waħda. Ma jistawx infirdu waħda mill-oħra dawn it-tlet aspetti. U kultant titkellmu dwar il-ġustizzja bħalli kieku dinja xi bonus xi xi ħaġa żejda. Imma din mhijiex xi ħaġa ekstra, hija xi ħaġa li għandha tkun fil-qalba ta' dak li aħna nagħmlu, sejna nixtieq naf il-Kummissjoni kif biħsiebha tiżgura illi l-ġustizzja fil-modell il-ġdid se tingħata importanza indaqs u għamnek nisħaq fuq il-kelma indaqs għall l-investimenti eh, u investimenti adegwati u għamnek nisħaq fuq il-kelma adegwati. Grazzi ħafna. Issa nati il-kelma lill-Kummissarju Dombrovski. Grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet. Ħalli nibda bl-ewwel mistoqsija fuq is-semestru Ewropew. Iva, jekk intom eh, tqablu mal-Komissjoni Ewropea ta' qabel naħseb illi eh, indunajtu illi biddilna l-mod kif nitkellmu fuq is-semestru Ewropew. Jiġifieri biddilna il-titlu tad dokument strateġija annwali minn min flok stħarriċ annwali għal strateġija annwali għat kabbir sostenibli propju sabiex inkopru dawn l-aspetti ekonomiċi, soċjali, ambientali, dwar il-klima, il-bidla fil-klima. Dana biex nadottaw approċ eh, olistiku Mbatt, Fu il-mistoqsija li saret dwar il-riezami ta' 2-pack u 6-pack, iva propju bħalissa edin namlu il-riezami ta' dawn il 2-pack u 6-pack biex naraw fiex edin dwar ir-regoli fiskali u koll u b'mod parallel aħna biħsibna u konsultazzjoni pubblika minar ma preġudikaw il-riżultat biex naraw eżattament fejn għanna eh, naslu b'dawn ir-regoli fiskali. Umbat il-Kommissjoni tiġi lura u tipproponi il-pass li jmiss f'dan il-kontest. Fuq sustanza forsi għadu kmini wis biex wieħed jisleċi konklużjonijiet imma naħseb il- mill dak li smajna mill-Bord Ewropew Fiskali dwar il-semplifikazzjoni tar regoli dwar l-użu tal-expenditure benchmark u debt anchor u anki il-Golden Rule umma affarijiet illi se jservu ta' bazi għad diskussjoni tagħna fil-futur. Umbat u koll jek se nitkelmu dwar investiment ta' sostenibilità, nixtieq nisħaq ukoll il-pjana il pjan il għall investiment għall patt ekoloġiku. Dana se jkun kontribut importanti sabiex ikun hemm almenu triljun ta' euro ta' żvilupp sostenibbli għall xar snin li ġejjin imbagħad ir-rabta bejn l-aspetti ambientali u soċjali Iva, aħna diġa għadin nitkelmu fuqhom dawn fl-istrateġija għanwali għad kabbir sostenibli dan u l-affarijiet narawhom b'mod integrat aħna u l-Kummissjoni kemm il-darba zaħet fuq u dan. Aħna għandna bżonn ta' tranzizzjoni ekoloġika u rridu naġġustaw ruħna għal trasformazzjoni digitali, trasformazzjoni lejn ekonomija bużu bax ta' karbonju, eh, rridu naddattaw ruħna u koll għal fatt illi il-popolazzjoni edha tixjieħ Aħna għadna kif ħriġna komunikazzjoni dwar Ewropa soċjali b'saħħit għal tranzizzjoni ġusta propju sabiex nispjegaw kif tara dawn l-affarijiet il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sur Gentiloni. Il-mistoqsija ta' Signora Laluk Jiena nista nwiċiba bil-klim illi intużaw mis-Sinjura von der Leyen meta hija qalet li il-patt ekoloġiku, il-Green Deal, hija l-istrateġija l-ġdida tagħna għat kabbir. Jiena naħseb illi f'dan il-klim hemm messaġġ irridu naħdmu kif eh, għadu kif qal Valdez Aħna se niedu il-proċess għal rieżami tal-2-pack u 6-pack u f'dan il- kuntest aħna qatt m'għandniex soluzzjonijiet il-Parlament se jkun involut fid-diskussjonijiet li se jkollna fix-xhur li ġejjin aħna rridu namlu l-investiment pubbliku u privat aktar faċli. Dan huwa ilan għaliex qegħdin f'sitwazzjoni fejn hemm nuqqas ta' investiment u din irridu nindirizzawha. Mbagħad fuq il-mistoqsija tal-Onorevoli Dobrev, Iva jiena naqbel illi meta nitkellmu dwar is-sostenibilità,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 pozittivi, pero ħafna drabi dawn ma kellhomx ma ħallewx impatt fuq is-sostenibilità soċjali. Waħna dan huwa l-isforz li qed nintalbu li nagħmlu illi nintegraw anke fis-semestru Ewropew l-aspett soċjali, l-aspett ambjentali mingħajr ma ndajfu l-ambitu makroekonomiku tiegħu din mhix xi ħaġa faċli, imma naħseb illi jekk naħdmu flimkien dan il-lan nistgħu nilħquh. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Sur Schmidt. Grazzi ħafna, Iva, kemm biex nżid ma dak illi għal il-Kummissarju Gentiloni. Naħseb illi għalina waċċar li id-dimensjoni soċjali hija importanti daqs elementi l-oħrajn f'din it-tranzizzjoni jew transizzjonijiet għax għandna it-tranzizzjoni ambientali, għandna il trasformazzjoni digitali wkoll. U aħna ħriġna din il-komunikazzjoni li għanda titlu Ewropa Soċjali b'saħħitha għal tranzizzjoni ġusta, ġifiri din ir-rabta aħna diġà ħlaqnija. Issa rridu nimplementaw il-pilastru soċjali u kemm biex ngħidilkom ftit affarijiet l ewwel rridu ninvestu fil-nies. Jiġifieri meta nitkellmu dwar l-investiment, u rridu ninvestu fin-nies il-ħiliet se jkunu importanti ħafna biex ikun hemm verament tranzizzjoni ġusta għal kulħadd u biex ħadd ma jitħalla barra li noħolqu impiegi ta' kwalità u nħejju li ċittadini biex jamlu dan ix-xogħol ta' kwalità. Eh, għamnek il-ħiliet u kollu essenzjali un hemm il-pagi. Nitkelmu dwar il-pagi fl-Europa, nitkelmu dwar afas għal paga minima fl-Europa. Najdu li rridu insaxħu, nipromuovu il-negozjar kollettiv, il-ċlieda kontra l-faqar, il-faqar kontra tfal, eh, fost it-tfal bħallissa ħna qegħdin naħdmu biex infasslu garanzija favuri tfal Grazzi. Very much, now we move on to the... Grazzi. Issa għaddu għatini round Issa se jkonna erba kellima u kulħadd kull wieħed minnhom se jkollhom minuta u nof. Minuta u nofs. Nibdew bil-Kumitat Empl sur Denis Ratkem tal-IPP. Grazzi, President, Komissarji, kollegi. L-għonet grazzi lejn il-Komissarji tal-li edinaw u tal-li kelmuna u rispondew għal mistoqsijiet tagħna. U intkom għattuh moċar illi fuq is-ġustizzja soċjali se tkun kwistjoni kruċali fil-Kummissjoni. U jien nixtieq nagħmel mistoqsija fuq il- font ta' tranzizjoni ġusta. E, ħafna nies tkellmu fuq il-forma ta' din il- font ta' dan il-font u kif se jiġi implementat. U jina mish se nitlef lebda opportunità biex najt li dinja dan huwa font essenzjali, imma anki biex najt illi illi assolutament aħna ma nistax naċċettaw li konna horse trading għaspejjes tal-font soċjali. Naturalment, huwa essenzjali illi konna transizjoni ekoloġika però m'għandix tkun laqqas għad detriment ta' setturi oħrajn għaz vantaġġ fl-istati membri tagħna. Forsi tista' tikkummenta fuq da biex tiżgura li konna bilanċ. Mbagħad għandi mistoqsija anke għassur għall-Kummissarju Schmidt illi se jitkellem fuq il-paga minima. Inti għat li il-proċess diġà beda. Jiena nixtieq ngħid moċċar illi ikun xikun ir-riżultat, l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija illi konna negozjar kollettiv fl-Unjoni Ewropea illi jimxi l-qoddim, aħna rridu nitkellmu fuq it-kabbir u tkabbir illi wassal għal iktar tħul għal nies. Fil-Germania, per eżempju, fil-industrija tal-kimika, kellna zida ta' 30 fil-mija, però kellna telf kif il tħul reali. U nixtieqek ħagġa xi ħaġa fuq da. Issa Markus Ferber mill-Kumitat Ekon. IPP. E iva, grazzi ħafna. Jena ħan itkellem il su koll. Ek ti permettu li. Istani però nagħmel ħilti kolla biex nirrispetta l-ħin. Għan foka fuq il-proċess tal-semestru. U l-Kummissjoni iktar minn darba waħda qalet li tixtieq tixti eh, tamel inqas CSR, CSRs, illi ikonna inqas burokrazija, iktar investimenti u iktar politika ta' parteċipazzjoni. L-istrateġija għad kabir sostenibli għal-2020. Irridu ninkludu eh, stabilità, ġustezza u ġat kellimna fuq 17 il an skont l-SDGs li se jkunu inklużi fi semestru Ewropew u dana se jżid l-ambitu ta' semestru. Kif tistaw tajdu illi se, li dana se jkun proċess integrat? Kif jista' jkun illi ninkludu dal-affarijiet kollha u jkollna semestru iktar ifukat? Il-Parlament wara kollox italab għal dan l-effett f'ħafna rizoluzzjonijiet, ma jiena interessat inkun naf kif intkom se se, se, se jirnexxilkom eh, tinkludu dal-affarijiet kollha fis-semestru. Grazzi. Senjora Vedren mill-Komitat Empl Group Renew. Grazzi, Signora President, nixti nirringrazzjak, Sur Komissarju. Uh, eh, tal-li għedin għawnek il-kol kemm intom fil-fat dan għajfassarna illi eh, aħna għedin għawnek għax għanna responsabilta demokratika l-istrateġija ta' tkabbir irridu ninkluduha fil-patt ekoloġiku u ninkludu l-SDGs anki l-pilastru Ewropew għal drittijiet soċjali. Din id-dikjarazzjoni għandha issarra fxaħġa ħaġa intom kemm il-darba nidejtu inizjattivi, pereżempju il-paga minima għal kull stat membri u kella strateġija favur il-ħiliet digitali. li stati membri huma wkoll ridu jqisu iktar rakkomandazzjonijiet li tagħmlu intom fis-semestru Ewropew b'mod partikolari dak li għandu x'jaqsam samma l-impik soċjali li ħafna drabi ma jingħatax importanza minħabba l-aspetti tal-budget u tat-taxxa fl-istrateġija tagħkom intom ftit li xejn titkellmu dwar għal-mobilità tal-ħaddiema fis-suq intern u fil-mandat ta' qabel fil-fatt ħafna inizjattivi u rieżamijiet ta' direttivi eh, seħħew fuq dan is-suġġett. X'miżuri se tadottaw intom biex tiżguraw li jkun hemm mobilità tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea li tkun ġusta ugwal u lejali u eh, mistoqsija oħra fuq il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Transizzjoni Ġusta, il-Fond ta' Ġustament tal-Globalizzazzjoni li għandhom żewġ għanijiet komuni favorixxu din it-transizzjoni u transizzjoni digitali u ambientali eh, mezz differenti kif se tiżguraw li hemm koerenza f'dawn il-fondi u l-implementazzjoni tagħhom. Grazzi. Mr. Engin Eroglu from the Esur Eroglu, Komitat Ekon, Grupp Renew. Grazzi, President. Komissari, nirringrazzjakom tal-opportunità li namlu l-kom mistoqsijiet illum. Nibda billi nikkwota il-Ministru tal-Finanza tagħna fuq il-semestru Ewropew il-Kummissjoni kull sena fil-bidu tfassal rapport annwali ta' tkabbir u dan fih l-sfidi finanzjarji u tal-impigi fl-Unjoni Ewropea u anki l-miżuri li huma rakkomandati biex nirsolvu l-problemi. Anki il-Ministri tal-Finanza tal-Familja Politika tagħna jaqblu ma' din l-opinjoni. E pratikament il-rapport Però illum sar rapportat kabbir. Naturalment huwa importanti li aħna nadottaw riformi, ma importanti li dawn riformi jiġu implementati fl-istati membri u koll. Allura, jien għandi l-istess biżat illi għandu l-kollega tal-IPP illi b'dan il-pakett iktar wisa aħna qegħdin indajfu eh, l-effett tal-liġi Allora nishtiq nistaqsi l-Kommissjoni, jintkom biddiltu l-attenzjoni ta'kom, hemm iktar stabilità mill-riformi fis-semestru? Grazzi. Mela l-Kummissarja issa b risposti tagħhom, Sur Dombrovskis. Eva, grazzi, Signora President, membri, onorevoli, grazzi tal-mistoqsijiet. Mela l-ewwel fuq il-fond ta' transizjoni ġust u rabta tiegħu. Il-Kommissjoni qiegħda tipproponi li jkun hemm font ta' transizzjoni ġusta bħala l-ikbar priorità uh, fuq il- Zida ta' GNI ta' 1.1 li ħna proponejna dana u se jkuna spiża ta' tal-ISF jew ta' istituzzjoni toħra. Din hija l-isfida u dina titlob li hemm finanzi ulterjuri. Il-parlament, nafu li l parlament irrit 1.3 fil-mija tal-GNI u fil-konsil il-konsil eh, edin jajdu il-kontra, għet jajdu li 1.1 huwa ftit wisq, Mbagħad fuq il fuq il-semestru streamlining ta' dan il-semestru. Jiena ma naħsibx illi sen nimxu iktar fil-CSRs. Se tkun kwestjoni iktar wiesa, u anki l-kollegi tkellmu fuq dan, tkellmu fuq l-eżerċizzju ta' bilanċjament se l-fokus fuq kwistjonijiet makroekonomiċi u soċjali. Allora l-ewwel net aħna nixtiequ li jkun hemm aċċess għal rapporti u li nagħmlu evalwazzjoni ta' kif il-pajjiżi qegħdin jimplementawhom is-CSRs u anki fuq il- għaniet ta' żvilupp sostenibli fuq il-numru 8 u qed jinteraġixxi mal- mal-anijiet mal kollha tas semestru Ewropew. Dana jaqbel mal-anijiet tal-semestru Ewropew. Inħalli kwestjoni soċjali għal komissarju Schmidt, unbat fuq l-istrateġija annuali ta' tkabbir sostenibli IVA il-fokus fuq il-riformi strutturali tibqa' hemm u aħna fid-dokumenti tagħna diskutejna il-prioritajiet ta' kompetittività, naturalment riformi strutturali, huma importanti biex niżguraw dan. Grazie. Grazie. Il-Kommissario Gentiloni. Jena mux se nirrepeti dak li għal-Valdis fuq il font ta' transizjoni ġusta Il-proposta tana hija li dan il-font għandu jkun fuq net fil-kapitoli differenti. Fuq il-semestru jiena naħseb illi lan ta' sempliċità illi jiena naqbel perfettament miegħu ma jfissirx neċessarjament illi nevitaw iktar minn għan wieħed. Aħna diġa għanna il-pilastru soċjali u l-scoreboard soċjali fis-semestru u għaparti mis-semestru u aħna illum ikkonċentrajna il-prezentazzjonijiet tagħna fuq il-ambjent sostenibli fuq l-SDGs għaliex anki dawn huma il-miri ġodda u l-profil ġdid ta' definizzjoni tal-Kummissjoni ġdida. Però dan ma jfissirx li aħna sen nitilfu eh, l-attenzjoni fuq ir-riforma strutturali u fuq problemi makroekonomiċi u nuqqasijiet ta' bilanċ. Aħna se nkunu nistgħu nissemplifikaw il-mekkaniżmu tagħna fuq l-isbilanċi makroekonomiċi għaliex din hija parti mid-diskussjoni li għanna eh, fost il-Parlament u l-Kommissjoni u anki mal-Istati membri u anki fil-rapport li ġi msemmi fuq il-European Fiscal Board, il messagġ ta' semplifikazzjoni mhuwiex biss messaġġ illi nix inżidu kwistjoni toħrajn, ne, u għam messaġġ ta' semplifikazzjoni tal mekanizmu tal-sbilanċi makroekonomiċi illi minnaħa ta' ħafna partijiet interessati e, jiġi konsiderat bħala komplikat wis u diffiċli illi wieħed ikun jista' juża b'mod oġġettiv. Allura jiena nifhem illi hemm riskju ta' dilwizzjoni u nifhem Eh, ma najċ li huwa l-ewwel wieħed lil eh, Markus Ferber eh, li diġà qiegħed fil-pilastru soċjali u jew numru 8, imma oħrajn, SDGs oħrajn jirrigwardaw l-istat ta' dritt, il-ġustizzja u naturalment mhumiex fis-semestru. Aħna għanna nintegrawhom fl-istrateġija ġdida ġenerali tal-Kummissjoni. Għal daqstant lan ta' simplifikazzjoni għalija waċar ħafna fl-opinjoni tiegħi. U dana uh, nistgħu nagħmluh anki billi nżommu f'moħħna l-impenni ġodda tagħna fuq il-dimensjonijiet soċjali u ambientali illi huma fil-fatt inżomma fl-imkien minn min, min, min, Sur Schmidt. Grazie. nirrispondi bil-Ġermanis fuq l-ewwel punt. Mhux se jkun hemm host raiding bejn l-ISF u il-Fond ta' Transizjoni Ġust. Għandna bżonnhom it-tnejn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet. U u żewġ fondi jistgħu jaħdmu flimkien f'ħafna każijiet biex itejbu il-kondizzjonijiet soċjali. Il-paga minima mhijiex panaċea eh, għal uh, problemi kollha, imma tista' tejn f'ħafna pajjiżi biex il-pagi il il Jina naqbel meħak meta tajt li l-aħjar strument biex naslu għal pagi ġusti u għal ikunem negozjar kollettiv, ma f'ħafna pajizi memx bizzejiet collective bargaining. Dan huwa parti mill eh, eh, ekonomija soċjali tassu u aħna nixtiequ li dina terġa' toħroġ eh, fejn waqfet. Għax hemm pajjiżi fejn il-collective bargaining kien qawwi ħafna u waqt li hemm pajjiżi oħrajn fejn eh, dan huwa mezz li jiġi użat bħala eċċezzjoni. U anke nixtieq ngħid kelmtejn fuq il-punt 8 fuq it-kabiru l-ambjent. No, skużawni, l-impiegi u l-ambjent. Aħna għandna bżonn ta' eh, impiegi ta' kwalità, xogħol deċenti għanna bżon ta' xolijiet deċenti ta' kwalità biex naslu għal strateġija ġdida ta' tkabbir. Il-Komissarju Gentiloni diġa għalu dan korrettament. Jena ma naħsibx li aħna dan lan huwa problema. Lan huwa integrat bisħiħ fil-pilastru tal-drittijiet soċjali eh, fejn hemm tkabbir deċenti, però aħna rridu li jkun hemm tkabbir Eh, sostenibli mem lebda kontradizzjoni bejn l-riforma strutturali u, u sostenibilità. Is-sostenibilità e hija riforma wiesa ħafna u hekk aħna ma nagħmluhiex din riforma soċjali, allura malajr aħna sen nilħu il-limiti tal-tkabbir, per eżempju, it-tibdil klimatiku. Umbat bil-Franċiż fuq il- Mson li l-ħaddima u l-moviment tagħhom issir skont ir-regoli soċjali mal-pilastri soċjali u il dumping soċjali rridu niġġieldu kontratti bil-mezzi kollha. Aħna sentejnilu ilu adottajna direttiva dwar il-ħaddima stazzjonati li se tidħol fis-seħ din is-sena u aħna bħala kummissjoni se naraw u niżguraw li din id-direttiva tkun mhux biss eh, trasposta imma applikata wettu l-istrumenti li għanna u jew koll l-Aġenzija Ewropea tax xogħol fuq il-Fond tal-Aġġustament għal globalizzazzjoni il-Kommissjoni tapplika diġà edha il dispożizzjonijiet ta' dan il-fond u għamlet proposti sabiex b'xi mod issaħħaħ l-applikazzjoni tiegħu. Boku, uh, now I leave the floor to my... Issa, in, in il- il tmexija tal- tal eh, li il-Sinjura Langen Schiepen li hija president tal-Empl, eh, tal-Komitat Empl. Grassi, Signora Tinalli. Ma nista naslu għat-tielet round, proċedura uguali. Grazzi li Sur Schmidt tal-input soċjali tiegħek u nibdew Philippe Lambert. Umbat hemm Francesca Donata, umbat Elena Lessi. Allora minuta u nofs għal-mistoqsija u umbat nisimaw minnant il-kommissarji għal-risposti tagħhom. Mela Filip Lambert. Il-lejla tajba, kommissarji, mhuwiex segreti li aħna kontenti qed naraw l-orientazzjoni tal-Kummissjoni ġdida u intkom il-Green Deal hija waħda mill-ikbar pilastri l-iktar pilastri importanti ta'kom jien nifirħulkom fuq dan u aħna nixtiequ nappoġġawkom. Però għandna problema, problema doppja. Minnaħa waħda aħna nafu illi il-flus <laughs> mhumiex se jaslu daqshekk eh, faċilment biex jifinanzjaw l-investimenti neċessarji. U minnaħal oħra nafu illi il-miri budgetari u manklużi fit-trattati imma eh, oħrajn le. Allora hemm anki forza legali differenzi. Allora fuq il nuqas ta' bilanċ nistgħu nużaw bħala strument biex nerġaw norjentaw il-politika. Għax ekin ħarsu lejn il-proċedura tal- eh, nuqqas ta' bilanċ, għax aħna rridu nsewu il-vulnerabilitajiet makroekonomiċi tal-istati membri, u aħna diġa qed naraw illi il-fatt li norbtu ħafna fuq l-esportazzjonijiet u għal santi surplus jistaw ikunu vulnerabilità. U f'dan is-sens jiena nilqa il-proċedura illi dejjem iktar eh, aħna inħarsu lejn dawn il-surplus eċessivi. Però nishtiq anki zidu xi punti. Meta jkun hemm eh, noqqas ta' ugwaljanza kbira ħafna hija ostakolu eh, iktar ma jkun hemm eh, eh, noqqas ta' ugwaljanza olja hija ħaġa negativa, tissir vulnerabilità makroekonomika. U naturalment anki il fat li norbtu fuq il-fossili tal-karbonju, anki din hija vulnerabilità kbira u nixtieqek għal ti konsidera dawn il-punti. Grazzi ħafna. Grazzi anki għall-introduzzjoni ta'kom u anki għal-fat li il-prezzijiet ta' djar qed jiżdiedu ħafna nies ma jistgħux jixtru dar mħabba dan u anki f'ħafna f'ħafna pajjiżi dan din iż żida għandha nimmonitorawha. Però il eh, però l-attenzjoni tal-Kommissjoni edha tajt illi dana għandu ikun eh, dritt soċjali. Sur Dombrovskis taħseb illi hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa biex eh, dawn il-problemi u x'azzjonijiet tikkonsidra l-kummissjonijiet bux biss biex timmonitorizza dawn imma anki biex eh, tagħmel xi ħaġa attivament. Eh, il-kummissjoni se toħroġ CSRs speċifiċi u il-Kummissjoni edha tagħti indikaturi ġodda fl-scoreboard, per eżempju ir-rata tal-ispiża tad-dar eh, fl-istess ħin il-riskju ta' Eh, faqar. U x'nistgħu ngħidu fuq il-pjattaformi bħal Airbnb per eżempju eh, eh, il-possibilità ta' regolamentazzjoni minn naħa tal-Kummissjoni hija limitata ħafna. Din il-kwistjoni se titkellem fuq ma' Sinjura Vestager biex tiżgura illi il-servizzi digitali jistgħu jitru taħt il-kontroll? Grazzi il-Signora e Francesca Donata. Grazie President, B'Italjan. Jena din il-mistoqsija b'mod partikolari namela l-Komissarju eh, Gentiloni u Dombrovskis fuq il-kwistjoni li diġa tkellimna fuqa fuq il fat li hemm bżonn nerġaw naraw l-pata stabilità u tkabbir. Dan huwa importanti biex nizgraw li jkun hemm possibilità konkreta li ġaqal u l-investimenti uni garanti garantixxu tkabbir kif diġa smajna m'hemmx propju politika preċiza, però nishti inkun naf jekk idkom taqblux fuq ċerti punti, per eżempju fuq il fat li huwa importanti li namlu e, li nitkellmu fuq id-deficit ta' budget u dan għandu jinkludi anki il-deficit strutturali għax dana jirrigwarda il-nefqa attuali u dina importanti biex nizguraw eh, eh, protezzjoni soċjali u anki fuq il-target tal-dejn pubbliku għaliex il-60% tal- eh, dan, l-obbligu ta' 60% huwa diffiċli wis u maftit il-pajjiżi li jirrispettaw. U għam nebda pajjiż ieħor fid-dinja, nebda posti ieħor fid-dinja ma jeżisti u fil fat qed jaħdem kontra l-possibilità ta' investimenti. Fuq il fat eh, tal- saldi kommerċali. U importanti li najdu illi jekk aħna il eh, dan l-skwilibrju ta' differenza bejn surplus u dejn eh, et jasal biex jagħmel effett proċikliku għal daqstant is-sostenibilità soċjali u fiskali iva jistaw jiexu fl-imkien jekk ibidlu il-parametri ta' sostenibilità fiskali. Umbat eh, meta naħsbu fuq il-pjan tal-Green Deal biex insibu investimenti ta' xi 3 triljuni, dana nistgħu nagħmluh biss jekk inbidlu eh, il-President interrompi għaw tajt li qabżet il-ħin tagħha.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 ħafna drabi mm, e, e, e, il-ġustezza soċjali miex fiċ-ċentru ta' da biex nipromovu il- biex nipromovu l-ġustezza irridu aħna naħdmu iktar. Nishtieni nitkellem fuq il-persuni ta' disabilità li huma izolati u, u naturalment iktar ma, ma, ma, iktar, iktar ma jkollhom diffikultà li jsibu xogħol iktar ikunu użolati. U dan jfisser illi persuna dizab, nofs il-persuni diżabbli m'għandhom xogħol u ma jistawx jisfruttaw il-ħiliet tagħhom li ħafna drabi huma ħiliet kbar ħafna. U skont id-data tal-Eurofound, il-46% tal-diżabbli il 46 tal diżabbli il qed jiriskjaw li jaqgħu fid-depressjoni. Juna nixtieq nitlob lill-Kummissarju Schmidt x'tixtieq tagħmel il-Kummissjoni biex tirsolvi dawn il-problemi ta' disabilita. u kemm għandhom eh, impjegati diżabbli fil-Kummissjoni u x'jixtieq jagħmlu fuq eh, l-assoċjazzjonijiet li jitolbu li jiġu inklużi. U l-Kummissarju Gentiloni nixtieq nistaqsih Enti fl-Italja li l-persuni b'dizabilità neħħejt finanzi ta' die 10 miljuni f'sentej. Għandek xi ħaġa aktar konkreta għall-inseriment ta' disabilità fis-setturi tal-ekonomija dan huwa appell tiegħi. L-inklużjoni hija il-fattur prinċipali il-President qed tgħidilha l-istess illi qabżet eh, il-ħin tagħha. Grazzi, signori. Grazzi tal-mistoqsijiet, kollegi. Issa nisimaw minnant il komissarji L-għonet jibda l-komissarju Dombrovskis. Onorevoli membri, signora President, mela dwar il-Green um, Deal, il patt Ekoloġiku u dwar l-aspet legali tijaw, iva fil-fat bħalissa ħriġna komunikat li feħet najdu illi aħna nna l-impenn illi nerisqu lejn neutralità klimatika s sena 2050. Imma kif tafu, ħabbarna wkoll liġi dwar il-klima biex bekk nintroduċu obbligu legali. Bekk il-pozizjoni, bekk nkun qed insaħħu il-pozizjoni legali tal-patt ekoloġiku. Fuq il-proċedura tal-isbilanċi makroekonomiċi, aħna Iva fil-fat diġa qed nimplementaw xi miżuri u għal dik ir-raġuni il-Ġermanja u l-Olanda diġa bdejnilhom il-proċedura tal-isbilanċi makroekonomiċi għaliex għandhom eh, eċċess eh, kbir fuq il-kont kurrenti u eh, iż-żewġ pajjiżi ħabru wkoll pakketti għall-istimolu fiskali li nittamaw jajnu kol biex nindirizzaw din il-kwistjoni. Naħseb li huwa pass tajjeb fil-moment attwali meta eh, l-ekonomija qed tbatti xi ftit tajjeb li eh, l-Ġermanja u l-Olanda jużaw il-marġni fiskali li għandhom. Fuq l unigwaljanza din dina hija parti mill-semestru Ewropew kif tiftakru fil-mandat li għadda konna bdejna niddiskutu l-prioritajiet fil-fatt u konna sħaqna fuq it-kabbir inklusiv u t-naqis tal-faqar u d-disugwaljanza fit-tħul dawk il-pajjiżi li kellhom eh, gratoli ta' diżugwaljanza fil-fatt irċevew rekomendazzjonijiet dwar kif jistgħu naqsu d-diżugwaljanza. Din hija xi ħaġa li ħatibqa' fuq l-aġenda tal-Kummissjoni anka issa. Dwar l-aċċess għall housing. Iva fil-fatt, dana qed eh, nħarsu lejħ bħala sbilanċ makroekonomiku tajb illi nfakkar illi il-kriżi finanzjarja u ekonomika kienet bdiet bil-kwistjoni tas subprime mortgages u l-obbligi kollaterali li ġabu magħhom ġifiri tajjeb li din ħarsu lejha mill-perspettiva makroekonomika wkoll. Però naturalment hemm l-aspett soċjali tagħha wkoll. Biex nagħtikom eżempju, fl-aħħar semestru Ewropew meta identifikajna il-prioritajiet ta' investiment għall-Istati membri wkoll l-aċċess għall housing ehm, affordabli fil-fatt konna poġġejni bħala rekomendazzjoni lill-Istati membri u matul din il komissjoni ser nibqgħu naħdmu eh, fuq l-istess linja fil-fatt. Dwar il- regoli fiskali iva kif tafu qed diskutu l-2-pack u 6-pack u sarin nidu anka proċess ta' konsultazzjoni mbagħad inkomplu minn hemmhekk. Grazzi. Thanks for the answer and now it's uh... Grazzi ħafna. Issu suġġenti Lori nadilek il-kelma sa. Grazzi ħafna. Iva, mela, Kif semma Sur Lambert, il-vulnerabilitajiet um, ser ikollhom rol importanti ħafna fl-analiżi tagħna tal-isbilanċ makroekonomiku. Apparti mill-fatt li l-istrumenti legali li għanna kollha kemm huma għandhom eh, saħħa differenti, U kif għal Valdi stana ħan indirizzawħ sa ċertu punt bil-liġi illi ħan uħorġu brabta mal-patt ekoloġiku, naħseb illi fil-rakomandazzjonijiet tagħna dawn id-differenzi fil-vulnerabilitajiet ukoll ser ikunu konsidrati. Mhux qed nitkellem biss fuq id-disugwaljanzi, manka fuq eh, pereżempju id-dipendenza fuq il-karburant fossili, kif ukoll sbilanċi makroekonomiċi oħra li diġa eh, huma konsidrati fir-rakkomandazzjonijiet tagħna. Punt ieħor, dwar dak li intqal fuq il-housing u eh, dwar il-ħtieġa illi niddiskutu il-problemi li hemm rabta mal-pjattaformi online dwar dan kollu jiena ħadd nota naħseb illi matul din is-sena ħajkun eh, suġġett prominenti ħafna fid-diskussjonijiet tagħna nittama li nhar l-erba' jew il-ħamis nirċivu l-ewwel proposti mill-OECD fuq it-tassazzjoni tal-pjattaformi digitali. U bit-Taljan nixtieq nirrispondi għal Onorevoli Donato biex ngħid illi jiena naħseb illi anki l-intervenzjoni tiegħu juri kemm huwa importanti revizjon illi namlu revizjoni tal eh, tal-patt ta' tkabir u stabilta kemm huwa importanti li namlu revizjoni. Mhux għax memx linja eh, li namlu fuqa, imma irridu naslu għal proposti ċari eh, bħala tmim ta' din il-fazi ta' konsultazzjoni pubblika. Żewġ affarijiet huma ċari. L-ewwel waħda hija li rridu insibu l-istrumenti l-iktar xirqa biex nifacilitaw l-investimenti pubbliċi u tini ħaġa hija illi mingħajr kuntest favorebbli għal l-investimenti privati eh, fl-imkien mal-investimenti tal-istat ma nkunux nistaw nilħu il-għanijiet illi aħna eh, eh, irridu fuq il-disabli naħseb li il-komissarju Schmidt eh, jista jirrispondi aħjar minni, għax jina u kol fispiċajt il-ħin tiegħi. Mr. Schmidt. Iva, grazzi issa sur Schmidt. Grazzi ħafna mela fuq il-housing kif qal il-Viċi President Dombrovskis. U diġa spiega ħna x'naħsbu fuq il kwistjoni tal-housing. Iva, din hija li tittiġi integrata fis-semestru Ewropew ukoll għaliex għandha lat ekonomiku, soċjali u anka ta' kompetittività. Hija kwistjoni profonda ħafna illi tolqot eh, ħafna mill-problemi li hemm fis-soċjetajiet u fl-Istati Membri tagħna. Dwar l-aspett diġitali, nista' nikkonfermalkom li aħna qed naħdmu mal-Viċi President Vestager fuq l-aspetti soċjali tal-aġenda digitali, anka fuq il-kondizjoni tax-xogħol, fuq il-protezzjoni soċjali din hija kwistjoni bla dubju ta' xejn importanti ħafna u eh, mhux beħsibna ninjorawha matul id-diskussjonijiet fuq il-persuni b'disabilità. Naħseb illi eh, Weħed mit-tiri ta' din il-Kummissjoni huwa ugwaljanza għal kulħadd fuq kull livell, hekk ħabbret il-President tal-Kummissjoni u dan japplika wkoll għal persuni b'disabilità. Iġifri aħna u l-Kummissarju Dalli b'mod speċjali ser naħdmu fuq strateġija għal eh, kontra diskriminazzjoni fuq persuni b'disabilità. nistaw nikludu koll element ta' appoċ speċifiku għal zazax b'dizabilta anka forsi taħt il-garanzija għal zazax biex bekk jiksbu xogħol aħjar, jiksbu ħiliet aħjar. U ma ninsewx li fl-aġenda dwar il-ħiliet irid ikun hemm ukoll dispożizzjoni speċifikament dwar il-persuni b'disabilità biex dawn ikollhom aċċess għal kwalunkwe tip ta' taħriġ u ta' edukazzjoni. Għaliex ħafna drabi il-fatt li ikunu esklużi mis-suq tax-xogħol jorbot ħafna mal-fatt li mbagħad dawn il-persuni eh, ma tantx ikollhom wisq ħiliet. Barra minn hekk ħan analizzaw ukoll il-miżuri li jridu jieħdu l-Istati Membri biex jiffaċilitaw l-inklużjoni fis-suq tax-xogħol. Anka tal-persuni b'diżabilità. Dan huwa strument ieħor fil-fema tiegħi li l-Istati Membri jridu jadottaw biex bekk ikomplu ħedġu iżjed lil min ħaddem biex dawn jimpjegaw persuni b'disabilta. Grazzi ħafna l sur Schmidt naddu issa għarraba round ta' mistoqsijiet u ħanibdew bis-sinjura Rafalska mill-ICR. Għandek minuta u nofsek joġbok. Pani Przewodnicząca, Panowie Komisarze. Grazzi ħafna, President. Eżis Kommissarju, eżis Sinjuri. Qed nitkellmu fuq Ewropa Soċjali, qed nitkellmu fuq Ewropa li tkun b'saħħita u li tkun favuri trasformazzjoni ġusta. Klim sbieħ ħafna, però għadna daqsxejn il-bot mir-realtà. Għadna qed nistennew illi l-Ewropa tagħna tkun iżjed ġusta U jina dan qed ngħidu bħala Pollakka wkoll għalli xaħna inħossu li hemm din it-teddida fuq rasna l-ħin kollu li il-fondi li Polonja tista' tagħmel użu minnhom mill-budget Ewropew ser jinqataw ħafna għaliex intom taħsbu illi eh, eh, l-istat ta' dritt f'pajjiżna ma tantx qiegħed f'sitwazzjoni tajba. Ġifieri aħna tinħossuna daqsxejn medda, qed inħossu li din il-ħolma dal-bot ħafna lina, Għalhekk qed nitkellmu fuq it-trasformazzjoni diġitali u trasformazzjoni ekoloġika dwar dawn iż-żewġ aspetti ta' trasformazzjoni, però fl-istess ħin qed ngħidu wkoll li nixtiequ illi nżommu element ta' solidarjetà fil-waqt li nixprunaw l-innovazzjoni l-kompetittività. Kif ser namlu biex nlaqgħu flimkien dawn l-affarijiet kollha, naħseb qed inkunu ambizzjużi ħafna. U hemm ukoll il-kwistjoni tal- Eh, faqar, il-faqar enerġetiku kol li importanti ħafna l-Polonja u dan għandu xieqsam mal patt ekoloġiku, għandu xieqsam ma' ekonomija biftit emissjonijiet. Inti ma taħsibx illi illi riski għal kompetittività tagħna u riski marbutin mal-faqar enerġetiku dejjem qed jiżdiedu. Il-kollegi semmew ukoll il-kwistjoni tal-housing li hija importanti ħafna wkoll u semmew il-kwistjoni tal-nabxaqsmu mas-suq tax-xogħol illi kollu ma relevanti ħafna. Grazzi ħafna, nadi l-kelma issa li sur Epping mill-ECR. Grazzi ħafna, Sinjura President, għandi mistoqsija x'namel lill-Kummissarju Dombrovskis. Il-mistoqsija hija dwar is-sostenibilità. Sur Kummissarju, naf li inti tappoġġa biħġarek il-patekoloġiku il u taħseb li għandna jkollna pjan biex l-emissjonijiet naqtawhom b'mod drastiku. Madan kollu, ma semmejtu xejn fil-pjan oriġinali dwar l-enerġija nukleari u dwar l-użu ta' torju fil-ġenerazzjoni ta' enerġija. U għalek il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi. Inti bħala pala fiziku, inti x'taħseb fuq l-użu ta' enerġija nukleari fil transizjoni enerġetika u biex nilqaw biex nilħu il-miri ekoloġiċi ta' din il-Kummissjoni. Signora Pereira fissam il-gol. Eh, obrigada, bo tarde a Todu eh, peko. Grazzi ħafna Iva, naħseb li dwar dan il-pakket tal-ħarifa minn kaj fatt li kanna l-vaganzi tas-sajf ma ħeġib xejn ġdid miegħu. Il- pat eh, budgetarju u aspetti l-oħrajn diffiċli naqawhom mal-aspetti soċjali, mal-aspetti ta' tkabbir u eh, titjib fil-kondizjonijiet ta' xogħol għaliex daw ħajġibu eh, il-kontrarju, ħankomplu inpoġġu l-ħaddiema f'sitwazzjoni iżjed prekarja, ħajkun hemm iżjed privatizzazzjonijiet u anka il-liberalizzazzjoni u privatizzazzjoni tas settur tal-enerġija fil-Portugal iċ-ċittadini tagħna u l-ħaddiema tagħna ħaqhom iżjed drittijiet soċjali, iżjed drittijiet fuq il-post tax-xogħol. U dan qiegħed fil-Kostituzzjoni tagħna li huwa li iżjed progressiva saħansitra mill-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Għandhom bżonn drittijiet e, u kondizzjonijiet ġusti ħaqhom ħajja iżjed din jituża mhux e, jaqalaw jikluha jikluwa għalhekk Dak kollu illi tħabbar u dikjarazzjoni li l-ekonomija trid taqdi lil persuni u lil pjaneta fid-dawl ta' dan kollu. Insaqsikom jekk il-Kummissjoni konsidraċ li spejjeż kollha li għandhom xaqsmu mal-edukazzjoni, mas-settur tas-saħħa, l-investimenti fl-infrastruttura, fl-infrastruttura ta' trasport u eh, l-investimenti kollha l-oħra li hemm bżonn vis-a-vis eh, dak kollu li ħabbartu intom. Taħsbu illi ser ikun hemm sida fil-pagi biex niġġieldu kontra il-faqar fost il-ħaddiema jew almenu biex ma toqgħodux eh, teddu lil dawk l-istati membri li jixtiequ jieħdu dan il-pass Grazzi. Gusmao from the Google. Please. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Guzmau, grazie ħafna, President. Għawek qed nisimgħu il-mexejja tal-Kummissjoni jgħidu illi il-fatt li kienem tnaqis fin-negozjar kollettiv u fid-drittijiet tal-ħaddiema eh, dan kollu kellu rwol fil-fatt illi eh, il-ħaddiema eh, spiċċaw f'pożizzjoni iżjed prekarja. Stramba li nisma' din minant il-Kommissjoni meta kienet propju il-Kommissjoni li erdet il negozjal kollettiv madwar l-Ewropa kollha, speċjalment f'pajjiżi. Dan seħ speċjalment fi żmien meta kellna trojka f'pajjiżna, u għalhekk Jina qed nieħu gost ħafna nisma li issa l-Kummissjoni bidlet id-diskors tagħha, bidlet il-loġika tagħha. Nittama li dal qed tgħidu se twettquh bis-serjetà u nittama illi dan kollu se tinkluduh fir-rakkomandazzjonijiet li ħatamlu lil pajjiżi għaliex tal rajna fl-aħħar 15 sena kien propju il-maqlub. Il-Kummissjoni qed toħroġ bdejjem iżjed miri soċjali u ekonomiċi u ħabret eh, dan id-dil il-Green Deal però li mandux finanzjament. E, l-allokazzjoni li kienem għal Just Transition Fund hija żgħira ħafna fil-fatt ħajkun mankatna naqis fil-politika ta' koeżjoni u mbagħad e, e, tissemmu ħafna diskussjonijiet u għalhekk jiena nsaqsi mingħajr rizorsi fuq livell Ewropew bil-pressjoni kollha li qed poġġu fuq l-Istati membri Eh, u fil-Portugal dis-sena ħajkun hemm surplus imma l-Kummissjoni xorta tajt li l-Portugal jed friskju li ma jilħaqx il-miri tiegħu. Fid-dawl ta' dan kollu, il-Kummissjoni minn fejn ħaġġib il-flus kollha li qed tajt li ħajkun hemm bżonn. Herzlichen Dank, ich werde Deutsch sprechen. Ähm, ich nehme einen kleinen Blick zur Zeit. Es ist Grazzi ħafna jiena ħan itkellem bil-Ġermaniż. Qed inħares ftit lejn l arloċ Peressi peress li il-ħinet jafas e, ser ikonna ħin għal kaġ u senatu l-kelma lil kull min jitlobni, ħanat il-kelma lil kull min jishtiq jintervjeni mbagħad nisimaw il-tweġibiet u wara naħseb li nistgħu nibdew nagħlqu s-sessjoni. Mela, l-Onorevoli Nikolaw u mbagħad is-Sinjura Fritzon nisimaw li dawn iż-żewġ kellima u mbagħad wara jkun spiċċa ħin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 xi affarijiet għandna esperjenza tal-kriżi finanzjarja preċedenti u issa qegħdin issemmu il-digitali u il-patt ekoloġiku sabiex tavvanzaw l-ekonomija. Dana juri li sfortunatament se jkun hemm aktar impjiegi li se jintilfu pereżempju Jekk wieħed jieqaf juża l-linjit fil-Greċja, dana se jfisser li ħafna postijiet tax xogħol se jintilfu għaliex it-teknoloġija teżisti biex intejbu il-karatteristiċi ambjentali tal-produzzjoni bil- faham u hemm kumpaniji Griegi illi għandhom ħafna problemi llum bħal eżempju l-arko għal din u ukoll se fisser illi se jintilfu u ukoll aktar postijiet ta' xol. Just to conclude Over. the question. It's... Please come to the question. Yeah, this is the question. Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στην ανάγκη περάσπισης και εξασφάλισης. Λίμα η il-pożizzjoni tal-Kommissjoni dwar dritt tal-protezzjoni pubblika u hawnhekk il-President interrompi. Is-Sinjura Frizzon imbagħad nisimgħu lill-Kummissarji. Ħanitkellem bl-Iżvediż. klimatom stelningen av avspeglar sej i Naħseb li huwa fundamentali li tranzizzjoni ekoloġika tiġi riflessa fis-semestru Ewropew u fil-istrateġija ta' tkabbir. U jiena naħseb illi Irridu nkunu iżjed ambizjużi u kollek nixtiequ soċjetà iżjed ugwali. Fis-soċjetà irridu nkun irridu nibdew kollha mill-istess punt ta' tluq meta nitkellmu fuq l-impenni globali li għandna. Pekk inkunu qed noħolqu wkoll iżjed leġittimità nilqa l-fatt li saret rabta mal-pilastru soċjali jina mill-grupp tal-SND u għalhekk għalija huwa importantissimu illi il-punta tluq għall-politika klimatika globali tkun tranzizzjoni klimatika ġusta illi tkun imbażata fuq is-solidarjetà bejn il-pajjiżi u anke bejn in-nies biex bekk ma nħallu l-ħadd warajna. Irridu niżguraw ukoll li jkun hemm miżuri konkreti biex tankollu jseħħ jiena ħerqana biex il-pilastru soċjali jerġajna tal-għol importanti nittama l-istati membri kunu użet ambizjusi dwar dan. Grazzi ħafna. Thank you, and now the floor to Mr. Dombrovskis to answer the question. Nadi kelma l-Komissarju Dombrovskis. Uh, Madam Chair, uh, Honorable uh, Member. Signora President, membri onorevoli. Mela, ħanibda billi nindirizza l-ewwel mistoqsija ir-rabta bejn il-budget Ewropew u l-istat ta' dritt. Fil-fatt, Iva, pala parti mill-proposta tal-Kommissjoni, dan għandu jkun parti mill-MFF li jmiss għaliex naħsbu illi il rispett lejn istat ta' dritt fl-istati membri huwa fundamentali u rridu niskuraw illi jkun hemmhekk. U bekk irridu niskuraw li kunem din ir-rabta u tkun diskussa bħalissa mal-kolleġislaturi. Kienem ċertu kollegi u koll li saqsew bejn ir-rabta eh, fuq rabta bejn il transizjoni ekoloġika u l kompetitività tal-ekonomija tagħna. Saru ċertu studji dwar dan u l-konklużjonijiet kienu illi il-patt ekoloġiku Ewropew ser ikollu effett eh, pozittif moderat fuq l-ekonomija u fuq l-impjigi. Dan l-effett mhux ser ikun imqassam kull imkien indaqs, ħajkun hemm xogħlijiet li jisparixxu pereżempju dawk li ħafru għal faħam, però mbagħad se jinħolqu xogħlijiet ġodda. Bekk xogħolna huwa illi niskuraw li aħna najnu lil dawk ir-reġjuni u dawk il-soċjetajiet li li ħajintlaqtu minn din it-tranzizzjoni u dan iwassalni biex nindirizza il-mistoqsija li saret fuq il-mekkanizmu għal tranzizjoni ġusta. Issa huwa fidejn l-istati membri illi u l-istrateġiji tagħhom għal tranzizjoni ġusta reġjonali u għabbażi ta' dawn l-istrateġiji jkunu jistgħu jieħdu fondi mill-mekkanizmu għal tranzizjoni ġusta. Dan kollu ħajkun imsejjes fuq proċess ta' dialogu mal istati membri. Ma kif qed ngħid issa imislilhom u dawn l-istrateġiji. Kien hemm mistoqsija fuq it-tassonomija, iva jiena studjajt il-fiżika ma mux il-fiżika nukleari. U biex nindirizza l-mistoqsija tiegħek iva fil-fatt kien hemm diskussjonijiet kontroversjali u il-pożizzjoni bħalissa hija illi l-enerġija nukleari ħajkollha parti fit-tranzizzjoni bħala enerġija biftit emissjonijiet tal-karbonju. And Mr. Gentiloni. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President. Iva, for uh, eh, din it-tranzizzjoni ambientali se ġib maħa riski kif ukoll opportunitajiet. Hemm eh, riski għall l-impjegi u għall kompetittività tagħna iva żgur, mhux forsi mill-istorja nistgħu naraw illi bidliet tant kbar dejjem iġibu magħhom riski ta' dan it-tip. Imma fl-aħħar nistgħu insibu bilanċ xira fejn ir-riskju li qegħdin li nkun qed nevitaw tal-tibdil fil-klima u anki il-bilanċ bejn il-kompetittività u l-impjegi fl-aħħar ir-riżultat ikun wieħed pożittiv. Jista' ikun riżultat finali pożittiv jekk jkollna almenu żewġ qodd fidejna. Waħda hija din il-mekkaniżmu il għal tranzizzjoni ġusta u qodda oħra hija qodda ġdida li tippermettilna niddefendu l-ekonomiji u l-industriji tagħna. Jekk aħna se inkunu dawk li immexxu fuq il-livell internazzjonali il-difiża tal-ekonomiji tagħna minn eh, kondizzjonijiet inġusti jew inkella it tnixxija tal-karbonju. Għallek aħna qegħdin naħdmu fuq dan il-mekkaniżmu għal karbonju fuq il-frontieri. Eh, danna verament se jħares il-pożizzjoni tagħna bħala mexxejja f'dan il-qasam. Punt ieħor, Iva, ħabbarna pjan kbir mingħajr risorsi finanzjarji. Il-koll nafu li l-ammont tal-budget Ewropew mhuwiex l-ammont illi xuħut minna forsi nixtiequ li jkun iżda hemm impenn qawwi sabiex nallokaw parti kbira tal-budget Ewropew għal tranzizzjoni ambientali u l-esperjenza li kellna blek blekkim sejħa pjan Juncker jurina illi hemm eh, din il-possibilità teżisti b'mod konkret u il-vantaġġ il eh, li għandna huwa li dan il- eh, il-rizorsi se jkunu fidejna sabiex ħana kunu nistaw verament il-wet u din it-tranzizjoni. Grazzi. Sir Schmidt issa. Jiena naħseb illi il-tranzizjoni ġusta hija possibbli jekk aħna ninvestu fil-kompetittività sostenibbli u t-teknoloġija tipprovdi opportunitajiet tajbin. Jekk aħna se nkunu qed immexxu fuq livell dinji permezz ta' dawn it-teknoloġiji l-ġodda u biex jirnexxilna irridu ninvestu ħafna fil-ħiliet u fl-edukazzjoni dan ukoll huwa importanti sabiex nippromwovu impjiegi deċenti u jkollna nies illi jkunu kapaċi li jagħmluh dan ix-xogħol deċenti u s-salarji ġusti wkoll fuq il-faqar enerġetiku. Uh, l-enerġija li tiswa l-inqas flus hija l-enerġija li ma tintużax, jiġifieri li ninvestu fil-bini li konna missjonijiet baxxi dan ukoll huwa mezz kif aħna nistgħu innaqsu il-faqar enerġetiku. Fuq il-ġustizzja soċjali u il-drittijiet tal-xogħol il-pilastru eh, soċjali Ewropew jieħu ħafna bis-serjetà dawn l-aspetti u tindunaw ukoll li anki fir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż tant u wkoll għalhekk huwa tant importanti li aħna nimplementaw il-pilastru soċjali. Grazzi ħafna, Sur Schmitz, u fl-axħar tal-ewel eh, skambju ta' idejat u dialogu ekonomiku nixtieq verament nirringrazzjakom għal prezentazzjonijiet ta'kom, għat-tweġibiet li tajtu u li l-kom membri tal-Parlament għal mistoqsijiet ta'kom. Jiena ħad kost nisma illi l-lekkim sejħa persuni marginalizzati, eh, għamnek tkellimna dwar persuni b'disabilità, il-UNCRPD, ma nsejnix laqqas dawk li mandomx saqaf fuq rasom, grupp importanti ieħor fl-Unjoni Ewropea li m'għandhomx leħen u m'għandhom ħadd minn jaqbes għalihom. Forsi għandna nifokaw u kol fost dan il-grupp ta' persuni marginalizzati fuq il-nis u persuni Roma. Aħna sen komplu dan l-iskambju ta' eh, opinjonijiet fuq il-semestru Ewropew fi frar bir rappresentanti tal-parlamenti nazjonali maħom nitkelmu fost affarijiet oħrajn dwar il-garanzija tfal, il-paga minima Ewropea, ħiliet u l-impiegi jina fiduċuża li membri tal-ikon u tal-empl se jisu dak li intom għattulna meta jkunu għedin jiddeċedu fuq il-rapport finali bejn ikon u empl fuq il-semestru Ewropew. Nirringrazzjakom tal leġejtu ġejtu, għawnek nawguralkom il-serata it-tajba u il-lejli tajjeb. Saħħa grazzi. just a message to the Econ members, we just wait. Għandi messaċ li l-membri tal-Econ ħanistennew saman kollegi tal-Empel jitilqu mill-kamra un bat ħanaddu għal-punti li jmiss fuq l-agenda x'diġa qegħdin ftit tajt.